Nijiet ġo approvati. Également le plaisir Huwa pjaċir tiegħi illi nilqaf fit-Tribunal is-Sur Erakli Koban Kitze, il-President tal-Ġorġa u delegazzjoni li akkompanja. Huma kellhom żjara għandhom żjara hawnhekk il-Parlament Ewropew u aħna għandna pjaċiri nilqgħu hawnhekk. Nilqgħukom kordjalment fostna. Issa ngħaddu għall-vot. Nibdew bir-rapport ta' Onorevoli Takkula. Vot wieħed waħdini, vot nominali.